maħħom. Grazzi ħafna. Għaddan dan batitub. Grazzi ħafna, Kommissarju. Votazzjoni ħanamlu meditament wara. Nihtlu għall axħar punt tal-agenda tana u għad-dibattitu tal-Guantanamo u l-strajk tal-ġuħ. għamak forsi eh, eh, ħajt interpretaw forma differenti ħajkonna debattitu minar votazzjoni imma eh, jina fimt li illum ħan dibattitu f'dan il-kas ħajkun għaw dibattitu mbagħad nivvotaw fuq darboħra skont ma qed jgħid kollega Svoboda jekk fimtsew jien nivvotaw fis-sessjoni li ġejja jew f'mument ieħor. Hom ħanift ħan aħna deċidina li ħanitkellmu, ħaniddiskutu dwar e, konta namu ma mux mux ħanamlu rizoluzzjoni. Biex ma nux forsi tifmu li aħna mux ħanuvvotaw għax e, kienem xie deċizjoni mux ħanuvvotaw. Kull ma intqal u għalli ħa tiġi posposta għal darboħra. l ewel għanna diversi kellima bħala eh, dawk li prezentaw, un bat għanna Rui Tavares li għandu minuta u nofs biex jitkellem fuq da. ħafna. Grazie ħafna President. Grazzi President, il-fatt huwa eh, li aħna rridu nivutaw fuq riżoluzzjoni ta' Guantanamo ma mhux issa. Nixtieq ngħid li jiena vera frustrat fuq din il-kwistjoni għax qegħdin 150 persuna li għal il sena qatt marċevew ġudizzju f'dan il-ħabs qatt ma ġew imħarsin fuq livell legali u issa l-maġġor parti ta' dan nies qed jirriskjaw ħajjithom għaliex jidher li qed jiġu qegħdin jiġu tmati mod imġiel għaliex qed jagħmlu strajk tal-ġuħ hija sitwazzjoni orribbli li tħamrilna wiċċna. Aħna jagħmel sens li jkollna riżoluzzjoni politika, aħna bħala parlament suppost il-post fejn ħan nitkellmu fuq dan l-affarijiet u mhux bħalla kieku qiegħed bil-qiegħda tieħu xi kikra kafe. Aħna rridu li jkollna riżoluzzjoni politika biex neżiġu mill-Istati Uniti tal-Amerika li aħna rridu li jkun hemm ehm, situazzjoni xir għal dawn in-nies. Aħna mħasbin dwar il-detenzjoni ta' dawn in-nies anke b'mod illegali xi kultant ma jistax ikun lil affarijiet ibqgħu sejren hekk. Nesprimi li jiena diżappuntat għal fatt li ċertu kollegi użaw pruvaw jużaw l-attentat ta' Boston li ovvjament nosprimi solidarjetà tiegħi għal familji tal-vitmi imma ma stax tħallat l-affarijiet flimkien, dan mhux il-mument biex noqogħdu ntawlu messaġġ u għan politiku importanti li suppost kellna llum. L-onorevoli Preda minuta. Biex dar pentru a spune că numele grupului PPE ehm, Grazzi, President. Nishtiq nieħu l-kelma biex ngħid li fisem il-Partit Popolari Ewropew nixtieq ngħid li aħna jiddispjaċina mill-fatt li d-dibattitu ma ġiex post-post u koll. Jena naħseb li issa jkun xira li ikonna minuta silenzju għal vitmi tal-attak f'Boston. Grazzi, Sur Preda. Iżda din deċiżjoni li tieħdet fil-bidu tas sessjoni dal-ħodu minkejja li aħna iva rridu nofru solidarjetà tagħna u l-kondoljanzi lill-familji tal-vittmi. Moment terribli imma issa mhux il-ħin li noqogħdu nitkellmu fuq dan. Minuta u nos l-Onorevoli De Kaiser. Grazzi President, huwa minnu li fi żmien fejn l-Amerika intlaqtet minn l-attakki terribli li saħħu f'Boston Ma tantxu faċli għalina nitkellmu dwar Guantanamo, iżda xorta waħda wasal iż-żmien nafu l-kondizjonijiet li fihom qegħdin jgħixu dawn il-preġuniera ilhom jitħallu f'din il-kondizzjoni għal 11-il sena u Elmar Brock eżita fuq Guantanamo imma meta mar jara bajneħ x'qed jiġri verament baqa' imwaħħax fuq is-sitwazzjoni terribli li għaddejjem minna l-priġunieri. Għandi ismijiet ukoll ta' ġrajiet li fakruni f'dawn il-kundizzjonijiet. Per eżempju, Breivik, l-qattil li kien responsabbli għal massakru li seħ f'Oslo fl-2011. Tiftakru d-dinjità u r-rigorożità tal-proċess tiegħu fuq il-mezzi ta' xandir. U tiftakru l-affarijiet kważi impossibbli li kienu jidrulna dak iż-żmien li żewġ prosekuturi li flimkien mal-psikjatri ħadu bidejn dan l-akkużat għax il-prinċipju kien li kellhom dil-persuna kellha tiġi eh, trattata bl-istess mod bħal kwalinkwa persuna oħra. Naħseb din ir-rigorożità, din il- l-infurzar ta' stat ta' dritt hija l-unika arma biex niġġieldu kontra t terrorizmu. Naħseb li dan huwa l-unika mod kif aħna nistgħu nieħdu triq denja għal rispett ta' stat ta' dritt. Għalhekk qed nitolbu rispett ta' stat ta' dritt kemm f'Guantanamo kif ukoll f'inħawi oħra madwar id-dinja. Il-terroristi jridu jiġu trattati mingħajr violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Kwalinkwa bniedem huwa innoċenti qabel ma jiġi provat kontra li huwa ħati. Jekk dan il-prinċipju ma nsegwuħx, allura t-terrorizmu stess ħajjes biċċa rebbieħ. Ovvjament il-vitmi tal-maratona ta' Bastin ma kienx jistħoq ilhom dak li ġralhom Sitwazzjoni tal-waħx iżda jiena nixtieq li l-amministrazzjoni ta' Barack Obama żomm mal-wedit li kien hemm mill-amministrazzjoni ta' ta' qabel biex eh, il-ħabs ta' Guantanamo jenalaq minnu fih u nishtiq nitkellem fissam id-detenuti ta' Guantanamo li għatma ġew akkużati ta' xejn ma' mizmumin hemmhekk illegalment. Grazzi, għandek mistoqsija blu tixtieq. Twieġeb, orrajt, tajjeb wis, Sur Martin għand li sekonda. Grazzi ħafna. Naqbel miegħek, Sinjura De Kaiser, naħseb li rridu nkunu konsistenti Iżda meta inti tkellimt dwar in-Norveġa, jiena ftakart f'Munich 1972 u ftakart fil-slogan intuża li l-opera trid tkompla. L-affarijiet irdu jkomplu sejrin palli kieku xej. Imma issa mhux qed nilagħbu l-logħba tat-terroristi għaliex il-pjena tal mewt il-pina kapitali u l-proċeduri normali qegħdin jiġu injorati bħalla kieku xejn. Signor De Kaiser, nishtiq nirringrazzja l-Sur Martin għal mistoqsija tiegħu. Jiena naħseb l-idea kienet li suppost kellu jkun hemm kompromess mhux qegħdin nilagħbu l-logħba tat-terrorizmu l-aqwa mod li naħdmu hawnhekk fil-Parlament Ewropew huwa li nimxu b'kompromessi. Il-kollegi tal-PPE eh, ma xtaqux li namlu dibattitu u r-riżoluzzjoni u l-votazzjoni l-lum, sibna dal-kompromess ma' sur Zwabada, ħajkun hemm votazzjoni jivamma iktar il-qoddim mhux illum. Naħseb li ma naqblux fuq il-kwistjoni ta' Guantanamo ma' grazzi xorta waħda ta' mistoqsija. Grazzi Sinjura De Kaiser, issa bħala awtur l-Onorevoli Xaka. Grazzi President, Komissarju, kollegi, tal-Istati Uniti l-Europa rrat is-sem tagħha ta' terrorizmu u aħna għandna niġġieldu għasallum. Iżda, Palma aħna rridu niddefendu s-soċjetà miftuħa tagħna kontra attakki minn barra, rridu niddefendu għom minn eh, mitmermin minn ġewwa għaliex il-kwistjoni hija li ħadd ma jibbenefika jekk mhux se neħdu niġbdu ħabel wieħed għalhekk irridu li nsibu kompromessi għal prinċipji bħal pereżempju li tkun innoċenti sakemm tiġi provat ħati, drittijiet tal-miedem eh, in ġenerali, eċċetera Dawk li jinsabu f'Guantanamo huma nies li eh, ġew akkużati għal laħrex ehm, reati imma aħna nafu li l-zamma mingħajr proċess, id-detenzjoni bla proċess, eccetera, biex xirqa. Kieku ġrat fl-Eġittu, per eżempju, minn jaf kem kienu jikkritikaw l-Amerikani. L-avukati ma jistawx jużaw computers, per eżempju, għal kuntatti konfidenzjali ma' klijenti tagħhom. Nafu li hemm ukoll eh, min qed jissemma fuq il-proċessi, fuq il kwistjoni konfidenzjali bejn avukati u klijenti tagħhom u għalek nitolbu li l-Istati Uniti tal-Amerika u koll iżommu mal-ola standards. Il-Prim Ministru Stoltenberg li tkellem wara l-attakki ta' Utoja fin norveġa naqblu miegħu. Il-vjolenza tiġi eh, kontrastata biktar demokrazija. Grazzi għal minuta u nofs l-awtur ieħor l-Onorevoli Verġa. Grazzi President. Jiena xtaqt niskuża ruħi mal-Onorevoli Sonic. Forsi rreġi xejt iż l-ewwel. Kien hemm rapport mill-Istati Uniti dwar sistemi ta' tortura u interrogazzjoni li ntużaw sistematikament f'Guantanamo. Ħafna drabi dawn kienu irrilevanti xorta waħda minn l-wedit li saru, minkejja li kien hemm vot fil-Kongress Amerikan, minkejja li kien hemm eh, stqarrijiet ċari mill-komunità internazzjonali, xorta waħda tem ħabsin li qed jinżammu illegalment f'Guantanamo. Madwar 130 priġunieri qed jagħmlu strajk tal-ġuħ bħalissa s-sitwazzjoni ta' saħħithom tħassibna hemm ħafna pressjoni fiżika, psikoloġika u qegħdin jiġu tmati bil-fors. Is-sibt li għadda fil-fatt kien hemm eh, protesti min-naħa tal priġunieri li kienu qegħdin jiġu iffilmjati 24 siegħa kuljum kien hemm min inħeles fil-fatt fil-Guantanamo minkejja t-torturi u l-fastidi li ġarrab għaliex ma kienx ħati. Però għad hemm nies li m'għandhomx akkużi kontrihom imma xorta waħda qegħdin jinżammu f'dal ħabs. Ma nistgħux nippermettu lill-Istat lill-Istati Uniti jġibu ruhom bl-istess mod li mbagħad jippuntaw subajhom kontra ċertu pajjiżi fuq fuq l ġir tagħhom. Dawk li qed jinżammu f'Guantanamo rrid ikollhom proċess ġust, rati ċivili u jeħtieġ jinħelsu jekk m'hemmx akkużi serju u ċari kontrihom. Ma nistgħux naċċettaw it-każbir ta' drittijiet ta' dawn iċ-ċittadini, l-Unjoni Ewropea għandha rwol x'taqdim anke l-Istati Uniti għandhom rwol x'jaqdu. Grazzi l-Onorevoli Qabel ma naddi l-mikrofonu l-Onorevoli Hawit, nishtiq ngħid li ċertament il sur Sonic huwa om u ħajaċċetta l-apologija tiegħek. Fisem l sendi l-Onorevoli Hawit. Nafu traġedja terribli li saħħet mill-maratona f'Boston u f'Texas u koll dal-lejl, imma qed inkomplu dan id-dibattitu għaliex id-batija ta' persuna waħda id batija ta' kulħadd wara 40 jum ta' strajk tal-ġuħ hemm ħsara psikoloġika u fiżika li tibda tider u twassal anke għal kawżi ta' mewt u f'riski serji. Minħabba li strajks tal-ġuħ bdew fis-6 ta' frar iktar minn xarejlu il-Parlament għandu raġun li llum ikompli bid-dan id-dibattitu. Ir-rapporti jgħidu li 13 minn 143 priġunier qegħdin jiġu tmati ta' bilfors u dan minkejja li qegħdin eh, jaddu minn torturi sħaħ qed jiġu marbuta ma' siġġijiet dartej kuljum jaddulhom pajpijiet minn ġoħalqhom u jiġu tmati bil-fors. Aħna ħadna sem mod kostruttiv fit taħdidiet mal-Istati Uniti biex nitkellmu dwar biex dawn il-priġunieri jenaddu postijiet oħra ta' detenzjoni mhux Guantanamo biex ntemmu din is-sitwazzjoni fejn hemm sitwazzjoni diżumana għal dawn il-priġunieri li jinsabu f'Guantanamo fuq strajk tal-ġuħ. Grazzi, Sur Hawit, f'sisem l-Alde, l-Onorevoli Jatemmaki. President, l-attak terrorista f'Boston kien attak terribli li l-koll nikkundannaw. li tiddefendi soċjetà demokratika titlob li jkollok rispett għad-drittijiet tal-bniedem. Fil-każ ta' Guantanamo, l-Istati Uniti tal-Amerika qegħdin ikasbru l-liġi internazzjonali. Huwa ċar u tond dan, qed taġixxi f'kunflitt mal-valuri tagħha stess billi żomm nies fil-ħabs mingħajr il-prospetti ċari ta' proċess ġust. 86 priġuniera suppost jinħelsu iżda xorta waħda għadhom il-ħabs għaliex m'hemmx fejn jibatuhom. Ftit minn dawn il-priġunieri ingħataw il-possibilità li jkollhom proċess ġust. Il-kamp ta' detenzjoni ta' Guantanamo kienet teba kera fil-komunità internazzjonali minn mindu twaqqaf u għalhekk nittama l unjoni Ewropea tgħin lill-Istati Uniti tala dan il-ħabs darba dejjem. Il-fatt li ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea ippermettow ħabsijiet sigriti u titjiriet għal rendition mis-CIA fuq it-territorji tagħhom huwa disgrazzja oħra wkoll u missa tħamrilna wiċna. Il-membri tal-Konsil tal-Ewropa għandhom ħarsu fil-mera u jirrealizzaw li miżuri li ttieħdu fil-ekkim sejħa gwerra fuq il-terrorizmu, kontra terrorizmu, kienu f'kunflitt kbir u ċar mal-valuri li l-Unjoni Ewropea hija mibnija fuqhom m'għandniex nippermettu li dawn l-iżbalji jerġgħu jirrepetu ruħhom. Grazzi. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Xliter fi il-ħodor u l-għale. Grazzi President, 40 sena ilu jiena kont tifel zaħir u kbert fl-Istati Uniti. Bil-gburija li għan huwa pajjiż tal-libertà. Kien hemm il-gwerra tal-Vjetnam fejn il- ġi appellat l istati Uniti biex joħorġu mill-gwerra, imma kienu jħarsu l-valuri pal per eżempju rispett ta' stat ta' dritt u l-ugwaljanza. In-nies kienu jħarsu kienu jiddefendu l istati Uniti, missa gwerra ġdida, gwerra kontra il-terrorizmu. U issa qed naraw kull mezz jintuża, tortura, l-attakki, zamma illegali, f'segretezza, dan kollu wara il-kwinti. U għallek wasal iż-żmien li aħna nagħtu daqqatit lill ċittadini tal-Istati Uniti tal-Amerika biex jiddefendu demokrazija miftuħa u rispetta l-istat ta' dritt. Iktar milli l-ekkim sejħa gwerra kontra t terrorizmu biex bekk ma jkunux il-pajis tal-ħabsin muflok, il-pajis tal-libertà. Grazzi għall-minuta l-Onorevoli Paxka fisem li FD. Grazzi ħafna, President, Kommissarju. Memx dubju li drittijiet tal-bniedem bbażati fuq valuri universali li tinkludi wkoll il-projbizzjoni kontra il-detenzjoni arbitrarja tiġi estiża wkoll għal priġunieri ta' Guantanamo. Il-fatt huwa li iktar minn nofs id-detenuti ta' dan il-kamp ta' detenzjoni nafu li huma innoċenti. Fatt magħruf dan iżda xorta waħda għadhom hemmhekk. Il-kwistjoni hija li l-Istati Uniti ma jafux se jagħmlu b'dan il-kamp ta' detenzjoni. Fl-2009 il-President Obama qal li ħajalaq dan il-ħabs. U iktar tard huwa firma liġi għall-eżistenza għad komplija tal-eżistenza ta' dan il-kamp ta' desenzjoni. Strajk tal-ġuħ ifakkarna l-inna l-koll li aħna neħtieġu soluzzjoni legali u ċivili għas situazzjoni ta' Guantanamo u nittama li l-imsieħba tagħna Amerikani jirnexxilhom ikunu ta' suċċess għal dan. Grazzi. Is-Sur Van der Stop fisem il-membri non affiljati. Għal-minuta nofs. Grazie ħafna, President. Jienu koll insiba diffiċli nitkellmu dwar is-sitwazzjoni f'Guantanamo u l-bajja ta' Guantanamo għaliex il-vitmi ta' ta' Boston l-lum qegħdin jiġu mfakra fil-funerali Nafu li xorta waħda dan il-punt qiegħed fuq l-aġenda, nafu li hemm priġunieri fil-kamp ta' detenzjoni ta' Guantanamo qed ibatu hemmhekk u mhux qed ikollhom il-prinċipji salvagwardjati tad dritt u tal-drittijiet tal-bniedem. L-Amerikani daħlu fisqa u huma qed jitilfu wara kollox b'dan il-kamp ta' detenzjoni. Il-fatt li dawn il-priġunieri qed jagħmlu strajk tal-ġuħ ma tantx ħassibni għaliex l-unik huwa mod kif wieħed jikseb l-attenzjoni u kien ta' suċċess għax il-fatt qed nitkellmu fuq dan illum. Hija problema interna Amerikana u mhux għalina li nindaħlu u nitflu bejl basla 20 aħna rridu naraw kif ħan ħanejnu lill-Amerikani għaliex ma nistawx naċċettaw li ċertu pajjiżi minn tagħna ħajaċċettaw dawn id-detenuti jew ex detenuti ta' Guantanamo ħafna minnhom huma Musulmani, oħrajn ħajidru bħala xi tip ta' martri u għalhekk dawn jekk huma innoċenti jew ma kellhomx l-ebda akkuża kontrihom iridu jinħelsu xorta waħda. Però organizzazzjonijiet internazzjonali bħal pereżempju l-Unjoni Afrikana, l-OECD, ukoll irridu jirfaw responsabilità tagħhom mux l-Unjoni Ewropea biss. Grazzi. Biex intemmu il round ta' kelliema fisem il-gruppi, għanna l-aħħar kellim l-Onorevoli Repo għal minuta. President, il-kamp ta' detenzjoni fil-bajja ta' Guantanamo hija kwistjoni taħra għal Barack Obama. Huwa pjaga fil-sforz ta' Obama kontra il-terrorizmu Barack Obama wiet li jalaq dan il-kamp ta' detenzjoni f'jannar tal-2009 u għalhekk ma nistawx naċċettaw li għal 11 sena dawn it-tip ta' priġunieri nżammaw f'Guantanamo mingħajr ebda akkuża kontrihom jew mingħajr proċess legali. Dan huwa fiksur ta' drittijiet internazzjonali fuq il-liġi internazzjonali u jidher li l-liġi tapplika differenti fil-politika domestika tal-Unjoni tal-Istati Uniti. Fi dialogu bejn, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, il-Guantanamo għanna niddiskutuh. Strajk tal-ġuħ hija karba għall-għajnuna minn dawn il-priġunieri. Il-priġunieri m'għandhomx ikunu kastigati u l-komunità internazzjonali ta' Salib Aħmar irid ikollha aċċess li tgħin il dawn il-priġunieri. Grazzi sur repo, issa għandna l-proċedura KHDI, erba' kelliema ġibdu l-attenzjoni u nitlobkom jekk joġobkom biex iżommu ma' minuta kull wieħed fid-diskors tagħkom biex bekk nippruvaw il-laħqu ftit mal-aġenda tagħna. L-ewwel net l-Onorevoli Masi għal minuta. Jien kontra eh, dak li qalu Tabares eh, dak li qed jiġri mu hija ħaġa gravi ħafna u qatt manna ninsew lil dawk li huma demokratiċi fid-dinja. Jekk hija ħaġa kontra eh, id-drittijiet tal-bniedem li żed ħaġa eh, jien ngħid ukoll li huwa gravi wkoll li m'għandniex ninsew li huma l-Stati Uniti li għandhom jabbandonaw dak eh, l-enklav f'Kuba Eh, fuq li qed eh, m'għandux ikun hemmhekk. U f'dik il-forma ngħid ukoll li r-Renju Unit għandu jagħti lura ta kif ukoll Turkija jitlaq minnaħa ta' fuq ta' Ċipru u kif ukoll mill-Marok mill-Sahara tal-ponent għax iċ-ċivilizzazzjoni tagħna eh, hekk joġbok sur massiv ċa għaddielek żmienek. Grazzi ħafna. Watson. Sir Watson. For 12 years. President għal 12 sena kien hemm prassi ta' interrogazzjoni u tkasbir tal-Konvenzjoni ta' Ġenevra f'Guantanamo li kienu ta' kontradizzjoni mal-libertà kuntentezza fl-Istati Uniti. 166 eh, li jemmemmek tlita biss ġew akkużati għal-reat u nofs biss nħelsu qed jgħixu fil-tropiċi għandhom ikel biżejjed u bħalli kieku qed jgħixu f'xi ġena tal-art tmur kontra d-deċenza umana. Amnesty Internet, International eh, ġiet imwieda minn Obama li dan il-ħabs ħajnala. Iżda ħafna drabi dawn baqgħu hemmhekk u nista' smajna li s-sitwazzjoni marra tal-arax dawn il-proġunieri qed jitolbu strajk qed jagħmlu strajk tal-ġuħ. Aħna niġġieldu flimkien mal-Istati Uniti eh, fil-ġlida kontra t terrorizmu, nidispjaċina mill-attakki ta' Boston, iżda ma nistawx li nkomplu b'dan il-kamp ta' detenzjoni li qed ikun mod ta' li jiġbet il-terroristi flok ikun ta' deterrent. Grazzi ħafna naħseb li eh, 43 jew 130 persuna għandhom eh, bżonn rispett ta' dan ta' din il-kamra Għedin eh, dan is-strajk tal-ġuħ għal raġunijiet ġustifikati ħafna. Il-pajjiżi kollha għandhom jirrispettaw il-liġijiet internazzjonali dan ovvjament inkludi l-Istati Uniti. Eh, fejn u disa il-President Eh, il-President Obama li huwa eh, rebaħ il-Premju tal-Paċi għalli ħajala il-Guantanamo ma mużax il-poteri presidenziali tiegħu biex item din il-detenzjoni arbitrarja. 160 eh, proġinier tal gwerra li wieħed jgħid li eh, dak li ġara Boston eh, eh, għandu jkollu impatt ħaġa fejn qed nużaw żewġ miżuri ta' issa biex nagħlqu għandna l-Onorevoli Garinger Grazzi, President. Fl-2009 u fl-2013 l-amministrazzjoni Amerikana ddikjarat li għandhom ir li jgħalqu Guantanamo. Iżda dan ma seħx. Mamlu xejn, hemm iktar minn 160 priġunier li qed jinżammu f'dan il-kamp ta' detenzjoni, ħafna minnhom ma ġewx akkużati jew inkella resquhom ġuri qed jipprotestaw kontra il-trattament diżuman li qed jirċievu strajk tal-ġuħ wassal biex ikun hemm tilwimiet anke mal-gwardjani tal-ħabs. Hemm ksur ċar tal-liġi internazzjonali meta l-preġunieri jinżammu mingħajr akkużi jew mingħajr ma jkun hemm proċess legali kontrihom. Guantanamo għandu jingħala u d-detenuti għandhom ikollhom il-possibilità li jmorru lura lejn djarhom jew kellha x'imkien fejn huwa sigur. Grazzi Lidja. Dan item ir-round ta' kollegi li qed jieħdu l-kelma nagħlqu dan id-dibattitu bil-Kummissarju. Signora Maltra, jekk jogħġba. Grazzi, membri onorevoli, anki jien nixtieq nibda billi nikkundanna biħġari l-attakki bil-bombi fil-maratona ta' Boston nhar it-tnejn Nesprimi solidarjetà tiegħi mal-familji tal-vitmi, l-awtoritajiet Amerikani u l-Amerikani in ġenerali. Strajk tal-ġuħ beda xarej ilu f'Guantanamo l-ġimgħa li għaddiet eh, 143 priġuniera rrifjutaw li jiklu 130 eh, ħabsi kienu dik li qed jgħidu l-amministrazzjoni Amerikani li qed jieħdu sem tal-istrajk tal-ġuħ imma xorta waħda mhix kwistjoni li ġildu fuq ċifri, xorta waħda wara 11-il sena hemm nies li ma ġewx akkużati ma kellhomx proċess kontrihom imma għadhom hemmhekk. 11 il-preġunier ta' Guantanamo tant tilfu pis minħabba dan istrajk tal-ġuħ li l awtoritajiet Amerikani daħlulhom ehm, pajpijiet fimneħerhom u tmawhom ta' bil-fors il-prinċipju tal-autonomija tal-pazjenti u l-kunsens għal trattament ta' pazjenti rrit jiġi rispettat. Il-legalità ta' dan il-kas rrit ovvjament jiġi analizzat priġunier priġunier, l-Unjoni il-Kummissjoni m'għandix l-informazzjoni fuq il-każijiet individwali, imma nserraħ ras il-kollegi li aħna qed insegwu din il-kwistjoni u anke mill-istqarrija ħarija tal- tal-Kummissjoni Internazzjonali tas salib Aħmar li għamlu bosta drabi ħafna stqarrijiet. Kien hemm ħafna tensjonijiet li żdiedu u ħraxu f'dan il-ħabs wara l-istrajk tal-ġuħ iżda jena konvinta imma li tweġiba l-aktar umana din is-sitwazzjoni huwa li nattivaw mill ġdid il-proċess politiku biex bekk Guantanamo jingħala darba għal dejjem. Rispett ta' drittijiet tal-bniedem fundamentali, stat ta' dritt, Dawn kollha fil-qalba fil-ġlida kontra terrorizmu. Il-ġlida kontra terrorizmu ma tistax eh, tiġi miġilda mill-li kunem trattament dizuman tal-detenuti jew inkella arrest bla raġuni ta' xejn. Il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Konsil ħadu pożizzjoni ċara fuq dan, appellajna bosta drabi biex Guantana jenala u nerġaw intennu dan l-appell illum. Nisqu li responsabilta' responsabilità primarja ta' dan tinsab fl-Istati Uniti imma l-Unjoni Ewropea ġibna konna msieħba għal kwalinkwa talba ta' assistenza iżda il-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ġiet imtennija biex ikun hemm resettlement ta' 166 priġunier ta' Guantanamo. Minn dak iż-żmien il-Kongress Amerikan ħareġ numru ta' dispożizzjonijiet mill-atti 2012-2013 u dan jagħtu lokal detenzjoni indeterminata ta' terroristi suspettati u drammatikament dan eh, xekkel il-possibilità biex l-autoritajiet Amerikani jużaw flejjes biex iresqu dawn il-priġunieri minn dan il-ħabsa l-ieħor. Eh, l-amministrazzjoni Amerikana hija imħasba bid-dispożizzjonijiet u konformità tagħhom għal liġi internazzjonali u anke jista' jwassal konsegwenzi fuq il-relazzjoni transatlantika fi ġlida kontra terrorizmu. Aħna alleati impenjati biex niġildu terrorizmu, iżda anke għanna nappoġġaw l-isforzi tal-amministrazzjoni Juris għal eh, elu minnu fiħ tal-faċilità ta' detenzjoni u interrogazzjoni ta' Guantanamo. Grazie ħafna bl-intervenzjoni tal-Kummissarju Mazzu. Eknalqu dan il dibattitu għaddu għal-votazzjonijiet. Dak l-għandu xaqsam il-Vietnam għanda